għaw diskors ta' minuta nittama illi inti tkun tista' ċaqlaq u tqarreb din il-parti tad diskussjoni għal iktar kmieni matul is-sessjoni ħalli jkun hemm iktar membri li jkunu mħeġġa sabiex jipparteċipaw. Grazzi ħafna, żguri li ħajkun hemm diskussjoni dwar dan il-punt u li d-deċiżjonijiet ħajtieħdu skont kif ħajvolvi dibattitu. Issa naddu għall-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum li huwa stqarrija dwar ir-rikonoxximent min-naħa tal-Unjoni Ewropea tal-ġenoċidju tar-Roma tul it-tieni gwerra dinjija. Membri onorevoli, mistiedna distinti, Ir-Roma huma l-ikbar minoranza etnika fl-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk nafu li huma l-iktar minoranza persegwitata fl-Unjoni Ewropea għall-itwal tul għall-itwal perjodu ta' żmien. Matul it-tieni gwerra danija huma kienu persegwitati minħabba ir-razza tagħhom, minħabba l-etniċità tagħhom kien hemm eluf ta' Roma illi kienu inqatlu minkejja l-fatt li huma ilhom ċittadini tal-Ewropa għal sekli sħaħ. Fis-27 ta' Jannar ta' din is-sena aħna qed infakru illi ir-Roma huma t-tielet l-ikbar grupp ta' vittmi li kienu persegwitati u torturati dan huwa fatt li mhux l-Ewropej kollha jafu dwaru kien hemm biss ftit pajjiżi illi għarfu l qtil ta' ċittadini Roma bħala ġenoċidju, aħna rridu narfu l-fatt li Roma għaddew minn dan it-trauma ta' ġenoċidju u l-fatt li aħna narfu dan il-fatt huwa l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu niġġieldu kontra d-diskriminazzjoni. L-Unjoni Ewropea dejjem ħadmet favur id-drittijiet tal-bniedem u aħna llum qegħdin nfakru e, l-ħutna ta' Roma li kienu maqtula u aħna rridu bekk nappellaw illi narfu aħjar situazzjoni tagħhom. It will be very short discussion on this topic. Nixtieq li jkollna diskussjoni qasira ħafna dwar dan is-suġġett. Ħajkonna rappreżentanza minnaħa tal-Kunsill kif tafu l-Presidenza Ungeriża għamlet l-integrazzjoni ta' Roma bħala waħda mill-prioritajiet tagħha. Mbagħad ħajkonna diskors min-naħa tal-Viċi President tal-Kummissjoni u anke xi ftit stqarrijiet osra min-naħa tar-rappreżentanti tal-gruppi politiċi jekk jogħġbok, Sinjura. Grazzi ħafna Sur President, Aziza Kummissarju, eżis kollegi, eżis membri onorevoli. Ippermettu li li nibda billi nitkellem dwar Federico Colomba. Aħna fil-fatt fit-tieni ta' wissu 44 u 45 tlaqna minn Auschwitz u l-isem tiegħu huwa mniżżel fl-lista twila ta' nies li sparixxew u ħadd ma jaf x'sar minnhom. hawnhekk nistanaw li kienem ħafna minn il li kienet jitkellmu dwar kontaminazzjoni iżda ma kienx hemm riski bħal dan minħabba li t-tifel tiegħi saqsini jekk din il-ħaġa għandi xi ħaġa x'taqsam ma' missieri. Però l-Presidenza Ungeriża tixtieq illi fil-fatt tippremja u tonora din l-inizjattiva nobbli ħafna li aħna rridu niftakru fil-vittmi tal-Holocaust tar-Roma, tal-ġenoċidju tar-Roma. Għalfejn huwa importanti li nagħmlu dan. George Santajana kiteb illi jekk inti m'intix kapaċi illi tiftakar ġar fil-passat, għandek il-kundanna li jista' jkun li ħadd irrepeti dak li sar fil-passat. Dan qalu dell-Amerika fl-1930 aħna kien hemm skont l-istima kien hemm madwar 30,000 persuna li tilfu ħajjithom ċittadini Ungariżi kif ukoll ċittadini ta' ċittadinanza oħra jafu kemm intilfu ħajjiet. Iżda dawn kienu kollha ħajkunu ċittadini Ewropej li kieku għandhom ħajjin. U aħna rajna x'ġara fl-Auschwitz ukoll biċ-ċittadini Roma u kif qal wieħed minn dak li rnexxielu jibqa' ħaj wara trauma tal-Olokawst fl-Ungerija kien li kien diffiċli ħafna li inti tifret lill familji tar-Roma huma baqgħu flimkien baqgħu maqogħdin sal-ġurnata sa tlieta ta' wissu. Meta l-aħħar 30,000 kienu meħlusa ħafna nies kellhom jgħaddu minn trauma kbira fit-tieni gwerra dinija u aħna ma xtaqniex nerġgħu ngħixu l-esperjenza dan ix-xenarju. Llum il-ġurnata miljuni ta' Roma, kważi 10 miljuni ta' Roma li jgħixu fl-Ewropa kollha u rridu naraw x'tip ta' ġejjini għandhom. Skont il-Presidenza Ungheriża aħna rridu nitkellmu kemm fuq il-passat kif ukoll fuq il-preżent. U l-Presidenza tal-Ungerija u l-President ehm, Sur Orban preżenta il-programm tal-Presidenza Ungheriża u qal li waħda wieħed mill-iktar elementi importanti ta' dawn il-prioritajiet li kienu mħabbra kien kienet propju l-istrateġija ta' integrazzjoni minħabba li l-Ewropa nistgħu naraw li fil-fatt aħna rridu niffaċilitaw l-integrazzjoni ta' dawn l-Ewropej. Min issa sal-aħħar tal-Presidenza żgur li nkunu kuntenti li kieku aħna xinna nadottaw strateġija konġunta. Grazzi għall Parlament Ewropew, grazzi għall Kummissjoni Ewropea, aħna nistgħu naraw li kulħadd ħan pensa biex nilħu dan il-lan u aħna l-estil nagħmlu minn kollox sabiex jintlaħaq dan il-lan. Nixtieq ningrazzjakom tal-fatt li intom qed tarfu dan dan huwa l-benefiċċju tal-komunitajiet Roma fl-Ewropa iżda anke għal dawk kollha li jħadnu d-diversità fl-Ewropa. Ningrazzjak. Thank you, Madam Minister. Um, Grazzi, Signora Ministru. Is-Sur Viċi President Maros Sefcovic. Grazzi tassew, President, nerveli membri tal-Parlament Europeo. Ftit tal-jimilu, aħna fil-Parlament Ewropew kommemorajna il-ġurnata ta' tifkir tal-Holocaust mal-vitmi, mal-dawk illi nesirom jisopravivu l-Holocaust. Issa illum qegħdin infakru din il-ġurnata ta' Roma. Wieħed dejjem ikun imwaħħax bil-reati illi saru fi rigward ta' Roma dawk illi jżuru il-paviljun ta' tfal ġewwa Ġerusalemm taqblu miegħi illi il-koll nitilqu mill-paviljun imwaħxa u ma nkunux nistgħu nemnu li avvenimenti bħal dawn setgħu kienu possibbli fl-Ewropa 60-70 sen ilu biss. U għalhekk aħna irdu nitkellmu dwar dan. Aħna rridu nalmu l-tfal tagħna dwar din l-istorja ta' diqa. Għaliex kif il nafu eh, l-istorja għandha ħabta tarġa eh, tirrepeti ruha u għalhekk irridu niżguraw illi dan l-orrur jibqa' nfakkar u qatt ma jiġi rrepetut. Ejjew niġġieldu flimkien din il-fantasma tal-passat. L-istorja għal mitna lezzjoni dwar xista tagħmel l-intolleranza u l-mibeda u għalhekk l-Ewropa għandha tkun imsejsa fuq il-valuri il-prinċipju tal-libertà tal-moviment u il-non-diskriminazzjoni u dan għandu japplika għal Roma. Mhix aċċettabbli fil-21 seklu illi ir-Roma jridu jiffaċċjaw diskriminazzjoni għall-bażi tal-oriġni etnika tagħhom. Ħafna Roma huma vittmi ta' razzizmu, diskriminazzjoni u esklużjoni soċjali. Ħafna tfal Roma jinsabu fit-toroq flok imorru l-iskola. Ħafna Roma huma mċaħda mill-opportunitajiet fis suq tax xogħol u ħafna nisa Roma għadhom vittmi ta' vjolenza u sfruttar. L-inklużjoni tar Roma hija priorità għall-Unjoni Ewropea u għalhekk teħtieġ l-impenn u l-isforzi konġunti tal-awtoritajiet nazzjonali u lokali, soċjetà ċivili u istituzzjonijiet tal-Unjoni. Il-Kummissjoni Ewropea hija impenjata biex ittejb is-sitwazzjoni tar-Roma b'mod partikolari l-integrazzjoni soċjali u ekonomika tagħhom. Inna naħdmu ħafna biex nelħu dawn l-anijiet dan huwa impenn dejjemi li aħna għandna. Irridu narfu iżda illi il-possibilità tal-responsabilità tal-integrazzjoni tar-Roma hija fidejn l-Istati membri u għalhekk aħna tajnihom lista konkreta ta' azzjonijiet biex il-politika tal-integrazzjoni tar Roma tkun aktar effettiva. Dan għamilna fil-komunikazzjoni li adottajna sena l-oħra, l-ewwel dokument li qatt kien hemm li huwa dedikat mod speċifiku għar Roma. Iżda l-evaluazzjoni tagħna tgħid illi l-istati membri jdu jaħdmu aktar biex itejbu l-effettività tal-politika tagħhom fir-rigward tal-integrazzjoni tar Roma. U għalhekk il-Kummissjoni flimkien mal-Presidenza Ungerisa f'April se tadotta qafas Ewropew għall-istrateġiji Nazzjonali tar Roma li ser jagħmel proposti biex tiġi miġilda l-esklużjoni tar Roma. Sinjuri, nixtieq ngħid tal darboħra illi għall-Kummissjoni Ewropea l-importanza illi jiġu mħarsa drittijiet fundamentali fl-Ewropa u jiġu żgurat l-integrazzjoni armonjuża ta' kulħadd fis soċjetà huwa importanti ħafna illi niżguraw li l-istorja ma terġax tirrepeti ruha. Grazzi tassew.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 Onorevoli kollegi, fissem il-PPE jina nixtieq nesprimi sodisfazzjoni gratitudni tiegħi għal fatti li fil-Parlament Ewropew għall ewwel darba aħna qegħdin niftakru il-vittmi tal-Holocaust ta' Roma. Huwa kompitu tagħna illi niftakru l-passat u nitalmu minnu hawnhekk irridu kunu maquda rridu nitalmu mit-talimiet tal-passat u irridu naraw biex nibdlu dawn il-lezzjonijiet F'memorji kollettivi. Naf illi hemm ħafna istituzzjonijiet illi jagħtu l-kontribut tagħhom biex jaraw x'ġara fil-passat. Jiena nemmen illi f'kull pajjiż tal-Ewropa aħna rridu naraw sekli ta' storja komuni li aħna għandna komuni flimkien mar Roma, illum hija opportunità biex aħna insaħħu din l-inizjattiva għaliex aħna fil-komunità ta' Roma aħna ċittadini liberi, ċittadini ugwali tal-Ewropa. Ma naħsibx li għandna nkunu xi ħaġa inqas. Jekk naraw dawn is-seba' sekli ta' storja komuni, aħna urejna l-lealtà tagħna lejn il-pajjiż li minnu ġejjin u lejn l-Ewropa. L-esklużjoni hija xi ħaġa illi forsi tiġi tneħħi l-glorja. Il tal-istorja komuni li aħna għandna. Irdu naraw li konna komunita fejn kulħadd jgħix flimkien fis-soċjetà tagħna lkoll nafu dwar il-passat. U aħna nittamaw illi nkunu nistgħu naħdmu flimkien għaliex hekk naħdmu flimkien biss inkunu nistgħu nirnexxu aħna ser nagħmlu l-almu tagħna fil-ħajja ta' kuljum tagħna fil-komunitajiet tagħna biex nippruvaw naħdmu lejn dinja aktar perfetta. In-nazzjonijiet tagħna huma kapaċi jizommu flimkien, joqodu biswit xulxin meta kwistjonijiet importanti, kwistjonijiet ta' destini kunu voluti. Fi żmien ġimagħtejn se nkunu qegħdin nittrattaw l-istrateġija tar-Roma u nittamaw illi din titwettaq darba l dejjem. Dziękuję koleżance za wystąpienie. W imieniu grupy... E, Grazie tassew tal-kommenti tiegħek issa fissem il-Soċjalisti u Demokratiċi il-Viċi President tal-Grupp l-Onorevoli Svoboda. Grazzi ħafna, Sur President, nirringrazzi ħafna tal pożizzjoni u tal-istqarrija Nixtring Nirgrazzi ħafna l-Viċi President tal kummissjoni wkoll. Jena nixtieq ningrazzjaw lil dawk kollha li fil-fatt anke min-naħa tal-partit tiegħi huma maħatmu favur dan l-arfin. Jiena kif qed il-qerda tal-Roma hija xi ħaġa verament negattiva bħal meta aħna nitkellmu naturalment fuq l-qerda tal-lud. Però hemm ċertu affarijiet oħra li huma importanti ħafna. Jiena smajt ukoll li kienu msemmija l-omosessuali u l kasta David. Jiena naqbel ukoll mal-President illi l-aħjar ħsieb tagħna huwa meta aħna naħsbu l qudiem naħsbu li dwar il-ġejjini. Aħna ninsabu f'sitwazzjoni fejn ma nistgħux inkunu kuntenti bis-sitwazzjoni li ninsabu fiha l-minoranza Roma. U fil-fatt aħna dejjem qegħdin naraw li għatfadal diskriminazzjoni kontra din il-minoranza etnika u aħna qegħdin naraw li kunem hemm min jgħat jipprova jerġa' jisforza lil din il-minoranza etnika sabiex tmur lura għal ħajja li nomada li kellhom qabel. Iżda jiena nixtieq li flimkien nipruvaw nwaqfu d-diskriminazzjoni. Naturalment aħna f'dan il-parlament, meta nitkellmu fil-kwistjoni ta' Roma, aħna rridu naħsbu wkoll u nistabilixxu illi għatfadal fadal problemi kbar li għandhom x'jaqsma minoranza etnika ta' Roma u eh, bla dubju ta' xejn aħna nafu illi hemm ħafna ħafna tfal illi qegħdin jintbatu skejjel separati mill-tfal l-oħrajn. U eh, Watajab ħafna li l-presidenza eh, Ungerisa fil-fatt ħadet impensa biex tamela priorità l-integrazzjoni tar Roma. Il-partit tagħna flimkien ma' Martin Schulz u Gunter Grass li huwa kittib famuż ħafna fil-Ġermanja kien ikkwotah Martin Schulz fil-fatt u qal illi dawn huma koll nies li huma Ewropej fis-sens veru tal-kelma u l-Ewropa maquda m'għandix tkun dipendenti fuq proċess demokratiku iżda fuq l-aqda illi fuq l-affarijiet li jaqduna. U din il-mobilità transkonfinali fil-fatt dawn ir-Roma hija qegħdin jinkorporaw, qegħdin jirrappreżentawha huma jirrappreżentaw illi l-fatt illi fil-fatt aħna ħilsa biex nimxu minn posta l-ieħor. Il-ċittadini Roma rridu jħossuhom jisom għedin id-dar kull fejn ikunu minħabba li aħna għanna id-dritt li wieħed jivvjaġġa mingħajr restrizzjonijiet. U aħna rridu nevitaw li nerġgħu nirrapitaw dawk li kienu għamlu n-nazzisti fil-irda tal-poplu ludi. Ringrazzjakom.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 Fil-Rumanija għanna kelma tfisser Hell on Earth. Meta nqatlu ħafna Roma illi kien jappartienu għal grupp etniku ta' Roma aħna ma nafux kemm. Il-Mużew tal-Olokawst ġewwa Washington jemmen illi huwa daqs kwarta miljun. Servizzi oħra jgħidu illi iktar. Daqs miljun persuna. Din inqas ta' ċertezza hija riżultat ta' nuqqas ta' viżibilità ta' dawk illi kienu vittmi ta' dan il-ġenoċidju. Dan juri illi dawn in-nies għal sekli sħaħ kienu diskriminati jew injorati. U għalhekk din hija raġuni wara din id-dikjarazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija dan huwa mument storiku iżda aħna ma rridux nillimitaw irwieħna għal dan il-mument biss, irdu nieħdu miżuri konkreti fuq livell tal-Unjoni kif ukoll fuq livell tal-Istati Membri huwa meħtieġ il rikonixximent bħal dan tal-ġenoċidju tar-Roma isir minn kull Stat Membru. Apparti minn hekk illi nidraw dan l-aspett tal-istorja tagħna irid jiġi promoss ma' fost iċ-ċittadini Ewropej it-tfal fl-iskola fl-Ewropa irdu jitalmu dwar dan il-ġenoċidju dwar l-iskevitu li għaddew minna Roma. Sakemm mal soċjetà Ewropea tindunax li aħna nadmir storiku fir ta' dan il-poplu, aħna mhux ser nkunu nistgħu nimplementaw miżuri biex niġildu rassismu, laqas ser ikonna suċċess bl-istrateġiji nazzjonali u Ewropej tagħna l-inklużjoni tar-Roma. Grazzi. Thank you very much, madam. Grazzi. L-Onorevoli Grez. Fisem il-ħodor. Jina ser nitkellem bitqan il-kbir illum, Sur President, nixtieq l-ewwel nett nirringrazzja lilek għall-impenn tiegħek fir ta' dan l-avveniment. Il-rikonoxximent tal-ġenoċidju tar-Roma huwa parti mir-rikonoxximent tal-mijiet ta' eluf ta' Roma ta' vjaġġaturi ta' persuni li ġew maqtula matul dawn is-snin koroħ. Dan huwa mument storiku għalina wkoll. Bħala ċittadini Ewropej, ir-Roma kienu l-ewwel persuni illi imxew minn pajjiż Ewropew għal ieħor ħafna qabel. Ma aħna għamilna għadna ż żona Ewropea Komuni u issa popolazzjoni ta' 10 miljun huma l-ikbar minoranza. L-istorja tagħhom hija l-istorja tagħna. Wasal iż-żmien, kollegi. Wasal il-waqt illi nippermettu biex iċ-ċittadini tal-Ewropa jerġgħu jiksbu fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej. Huma għadhom qed isofru minn diskriminazzjoni doppja mill-orrur tal-gwerra għal silenzju, għal indifferenza. L-arfin tal-ġenoċidju tar Roma huwa qatt ta' memorja ser jiżgura illi aħna qatt ma ninsew imma l-ewwel qabel kollox irid ikun impenn għal ġejjieni ġdid. L-MEPs il-membri parlamentari fil-Vant u fil-Punent il-ġimgħa l-oħra dew dmirhom u Rikonoxxew dan il-ġenoċidju. Dan huwa l-ewwel stadju biex dawn biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jħarsu lejn ir-Roma b'mod differenti. Dan huwa l-ewwel pass ejjew nagħmlu lir Roma ċittadini sħaħ tal-Ewropa. E, dziękuję pani za wystąpienie. Kolega Grazzi tassew. Issa l-onorevoli Migalski fisem il-Konservattivi u Riformisti. Grazzi tassew, President. Il-fatt illi r roma kienu vittmi tal-ġenoċidju matul it-tieni gwerra dinija huwa ovvju daqs il-fatt illi il-lut bl-istess mod kienu vittmi tal-ġenoċidju u kull min jiċħad dan il-fatt eh, irrid jiġi kastigat b'tali mod bħal dak illi bħal maġara fil-Holocaust. U l-ikbar grupp ta' vittmi etniċi l-Pollakki kienu t tieni l-ikbar grupp. Aħna rdu niftakru dak kollha li kienu vittmi tal-Olokawst matul it-tieni gwerra dinija, dak li ġara f'Auschwitz u fil-kampijiet ta' konċentrament, il-qtil ġewwa Katin u l-reati kollha koroħ li ġraw matul dawk il 5 sitt snin irridu jiġu mfakra biex ma jarġawx jirrepetu ruhom din il-Kamra għandha dmir morali, dmir politiku biex tiżgura illi aħna infakru dawn l-avvenimenti u d-dibattitu tal-lum huwa parti minn dan. Grazzi. Grazzi għal kummenti tiegħek. L-Onorevoli Cornelia Ernst. Naħat għal gwe Din hija sija importanti ħafna li aħna fil-fatt hawnhekk għall-ewwel darba fil-Parlament Ewropew qegħdin nitkellmu fuq il-Holocaust tar-Roma. U nixtieq li nibda billi naqra l-komparti minitra illi kiteb tifel ta' 14 sena li kien kiteb eh, meta kien taraq minn meta nħelsu nies mill-Auschwitz. Jiena kiteb li jiena rġajt sibt il-ġenituri tiegħu ġenituri tiegħi verament qed nieħu gost qed nixtieq nirringrazzja lil kulħadd, nixtieq eh, inselli għal kulħadd. Dejjem tagħkom Robert, dan it-tifel huwa wieħed minn ħames eh, mit-telf Roma li kienu nħessu, pero ħafna minnhom ma reġgħux ġew lura. Kien hemm ħafna li nqatlu u huwa 66 sena wara illi aħna nistgħu fil-fatt nisimmu il-verità u nafu illi anka kien hemm il-kooperazzjoni anka minnaħa ta' Tusk u għandna bżonn illi nkunu nafu il-verità kollha kemm hi narfu dan il-ġenoċidju għalibek din l-istorja ma terġax tirrepeti ruha. Aħna rridu nkomplu ġildu passjoni il-faxxiżmu, l-estremizmu u l-esklużjoni. Għal din raġuni jiena naħseb illi rridu wkoll nuru iktar kuraġġ ċivili. Ħelsien ugwaljanza u solidarjetà dawn m'għandhomx ikunu privileġġ, iżda dawn huma drittijiet li huma drittijiet ta' ċittadini kollha Ewropej. Grazzi. Dziękuję. E, pani Savella. Grazzi. Onorevoli Savella. Sem li FD. Grazzi, President. Jiena nixtieq nissieħeb mal-kollegi illi tkelmu qabli. Ir-Roma waslu għal ħolqien tal-Ewropa u wkoll taw il-kontribut tagħhom għall kultura Ewropea. Sur President nixtieq ngħid li kull programm illi jitrattaw ir-Roma fl-Unjoni Ewropea li ġejjin minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea għandhom xi ħaġa fil-qalba tagħhom, jiġifieri li huma spiss jitrattaw l-esklużjoni soċjali. Il-proposta tiegħi hija illi għandu jkun hemm approċċ razzjonali ngħidu li dan tajjeb wis imma mbagħad nispiċċaw nagħmlu. Il-proposta tiegħi hija li l-Kummissjoni tadotta inizjattiva illi tindirizza biss ir-Roma. U mhux kull kull min ġie esklus imma programm speċifiku dwar ir-Roma għaliex dan iwassal biex aħna nkunu nistgħu naħdmu b'mod aktar effiċjenti fuq livell nazzjonali u ngħinu wkoll ir-Roma. Grazzi tassew, Sur President. Grazzi. Tammina id-diskussjoni tagħna, grazzi, Signora Ministru. Grazzi, Viċi President tal-Kommissjoni, u lilkom il-kol kollegi tal-kommenti tagħkom. U ta' din id-diskussjoni Hekk importanti għalina u kol għal-Parlament Ewropew in ġenerali. Grazzi tassew, id-dibattitu u għassa